Commission. Einen schönen guten Morgen. l tajba lil kulħadd inkomplu bis-seduta. Għandi komunikazzjoni x'naqsam magħkom. L-awtoritajiet għamlu talba brabta ma l-immunità u dan imur kontra il-leġiżlazzjoni estonjana. Skont ir-regoli ta' proċedura tagħna din it-talba għall-immunità se tindbat lill-Kumitat tal-Affarijiet Legali tal-Parlament brabta mal l-affarijiet interistituzzjonali brabta mal-informazzjoni li ingħatat eh, nhar l-erba marċivejċ talbit mingħand il-membri jew mingħand il-gruppi. U għaldaqstant, il-kumitati rispettivi jistgħu jibdew bin-negozjati interistituzzjonali tagħhom. Irċivejna informazzjoni brabta mal-ewwel qari u l-ftemijiet relatati. L-informazzjoni preċiża se ssibuha fil-minuti tal laqgħa hemm skadenza li tibda għada filgħodu, eh, skadenza ta' tliet xhur. Qabel ma niftħu l-ewwel votazzjoni ngħaddi l-kelma lis surbu xoj dwar ir-rapport tiegħu għall programm tal-attivitajiet tal-Unjoni fl-ambitu tas-saħħa sas-sena 2027. Għanna r-rapport tiegħu li se jgħaddim il-votazzjoni llum. Grazzi għall voti tal-biraħ, għall-emendi u l-kollegi kollha, speċjalment il-koordinatur Peter Liza l-appoġġ tiegħu. Il-votazzjoni l-biraħ enfasizzat li għandna 5 biljun euro b'mod li mhux biss nistgħu nindirizzaw pandemiji ġejjiena b'mod li jkollna reżiljenza akbar però sejjien b'sinerġija ma' policies oħrajn għat-twaqqif tar-riserva ta' mediċina essenzjali u ta' mir mediku fi żmien ta' kriżi. Nittama li negozjati mal-Kunsill ikunu kostruttivi u mbagħad nagħlqu qabel tmiem is-sena biex il-programm jibda jaħdem b'riżq iċ-ċittadini minn jannar 2021 għal daqstant nitlob li nirreferu lura għall kumitat tal negozjati intersozzjonali għal dan il-programm dwar is-saħħa fl-EU. Grazzi ħafna, grazzi. Issa, l-ewwel sessjoni ta' votazzjoni għallum il-votazzjoni tissibuhom eh, fl-aġenda. Il-votazzjoni ddum mid-disa sa' disa u kwart l-istess proċedura bħalma kellna preċedentement dawn huma votazzjonijiet nominali. L-ewwel sessjoni hija miftuħa tista' tivvotaw sal-10 u kwart. Imbagħad inħabru r-riżultati fis-sija neqes kwart. Grazzi ħafna. Vimet pouvez sa bouche test, test, test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

tal-ewwel round ta' votazzjoni. Riżultati huma kif ġej. U tistgħu taraw ir-riżultati fuq is-sit. Il-voti finali pjantazzjoni tal-Unjoni Ewropea qasam tas-saħħa EU for Health adottat. Sur Buzoj. program EU for Health, il-riferiment dan ukoll ġie adottat. Rapport Muresan Tank fuq il-pjan ta' investiment tal ewropa sostenibli riżoluzzjoni ġiet adottata. L-emendi rapport Fernandez u dinna kif il-programm investiju tena li anzi ħanaqra l-emendi għat-test oriġinali emenda wieħed ċepe adottata emenda sitta rifjutata test oriġinali artiklu 3 wieħed e adottat emenda seba' rifjutata emenda wieħed ċepe adottata Emenda 13 taqa. Emenda 8 rifjutata. 18 ukoll. Test oriġinali artiklu 5 l-ewwel parti. Test oriġinali artiklu 5 t-tieni parti ġew adottati. Emendi 19 u 20 ġew rifjutati. Test oriġinali artiklu 7 paragrafu 1 d l-ewwel parti u t-tieni parti ġew adottati. Emenda wieħed ċepe l-ewwel parti u t-tieni parti adottati. Emenda wieħed ċepe l-ewwel parti u t-tieni parti ġew adottati. Emenda 21 rifjutata. emenda wieħed ċepe anzi skużawni, jgħid il-kellim emenda 21 ġiet irrifjutata, emenda wieħed ċepe ġiet adottata. 22, 23, 24 u 25 dawn kollha kienu rrifjutati. 14 rifjutata, 26 ukoll. F'artiklu 7 paragrafu 8 emenda wieħed ċepe adottata emenda 27 irrifjutata, emenda 4 irrifjutati, 28, 29 u 30 irrifjutati, test oriġinali, punt 13 adottat, emenda 31, 32 d, 33 d, 34 d u 35 irrifjutati kif ukoll emenda 36. Premessa tlieta. Emenda wieħed ċepe l-ewwel tieni u tielet parti kienu adottati. Emenda 15 fuq premessa 10 kif ukoll emenda 2 dwar premessa 10 ġew irrifjutati. Emenda wieħed ċepe dwar premessa 10 ġita adottata dwar premessa 11 emenda 9, 16 kienu rrifjutati dwar premessa 13 emenda 10 u 17 kienu rrifjutati dwar premessa 24 Emenda wieħed ċepe l-ewwel parti, tieni parti u t-tielet parti kienu adottati. Dwar premessa 28, emenda wieħed ċepe l-ewwel parti u t-tieni parti ġew adottati. Dwar premessa 30, emenda 11 irrifjutata kol dwar e emenda anzi premessa 30 emenda wieħed ċepe ġiet adottata dwar premessa 64 emenda 12 irrifjutata. Dan wassalni għall emendi għal riżoluzzjoni dwar valwazzjoni tal-effett tal-pandemija tal-COVID-19 fuq id demokrazija u l-istat tad dritt. Paragrafu 3 emenda 8 irrifjutat, paragrafu 4 emenda 2 irrifjutata, wara paragrafu 8 emenda 18 adottata, paragrafu 11 emenda 9 irrifjutata. Test oriġinali, paragrafu 11, l-ewwel parti u t-tieni parti adottati. Test oriġinali, paragrafu 12 adottat, test oriġinali paragrafu 14 l-ewwel parti u t-tieni parti adottati. Paragrafu 15 emenda 19 adottata. Test oriġinali paragrafu 15 l-ewwel u t-tieni parti jaqgħu. Wara paragrafu 15 emenda 10 irrifjutata, wara paragrafu 15 emenda 16 irrifjutata. Test oriġinali ta' paragrafu 16 adottat test oriġinali paragrafu 17 jaqa. Test oriġinali paragrafu 19 l-ewwel tieni parti adottati. Test oriġinali paragrafu 20 l-ewwel tieni parti wkoll ġew adottati. Emenda 11 fuq paragrafu 21 u 12 fuq paragrafu 22 kienu rrifjutati. sajtejx ċitazzjoni seba' ġiet adottata, ċitazzjoni 8 adottata, test oriġinali ċitazzjoni disa', test oriġinali adottata, ċitazzjoni tnax, test oriġinali adottata, test oriġinali ta' ċitazzjoni 13 adottat, test oriġinali ta' ċitazzjoni 14 adottat, l-istess għal ċitazzjoni 15, referenzi sa 29 ġew adottati wara premessa B emenda wieħed rifjutata wara premessa B emenda tlieta rifjutata premessa disa emenda 13 rifjutata premessa F l-ewwel u tieni parti tat test oriġinali adottati premessa T emenda erba adottata. Test oriġinali ta' premessa l-ewwel tieni parti jaqgħu. Test oriġinali premessa AA l-ewwel u t-tieni parti ta' AA adottati. Emenda 14 premessa AB u emenda 5 fuq l-istess premessa kienu rrifjutati test oriġinali premessa qabel l-ewwel u t-tieni parti kienu adottati. Wara premessa qabel emenda sitta rifjutata. Premessa għace emenda 15 irrifjutata. Test oriġinali premessa għadde l-ewwel u t-tieni parti adottati. Test oriġinali premessa AE l-ewwel u t-tieni parti adottati emenda 17 fuq premessa AF adottata. Għalhekk it-test oriġinali ta' premessa AF l-ewwel u tieni parti jaqgħu. Wara premessa AI emenda seba' ġiet irrifjutata. Hekk nikkonkludu r-riżultat tal tal-għo-sessjoni tal-votazzjoni tal-lum sa nsospendi sessjoni sa satejn fis-satejn nibdew tieni sessjoni ta' votazzjoni. Grazzi u l-iklat tajba. Signor Presidente, Boa tarde, caros colegas. Está... Il-wara nofsinhar it-tajjeb. Inkomplu bis-seduta. Qabel ma nibda t tieni round tal-votazzjoni, nixtieq ngħaddi l-kelma taħt regola 59.4 tar-regoli tal-proċedura lill-Onorevoli Fernandez. Fuq ir-rapport tiegħu lill-Kumitat għan negozjati interistituzzjonali għall-investiju. Grazzi kifet. U skont ir regolament intern tal-Parlament bħala rapporter ta' dan ir-rapport importanti li għalih ukoll I rapporter sinjura Tinali nixtieq nitlob li dan id-dossier investiju ikun jista' jiġi postpost u jiena dal l għal kumitat tal-Budget tal-Ekonomija wkoll b'mod li jimbdew in-negozjati interistituzzjonali. Grazzi ħafna. Jiena wkoll nixtieq insellem l-rapporters għax-xogħol eċċellenti tagħhom u din hija talba li se tgħaddi għal votazzjoni wara l-preżentazzjoni tal-proposta tal-Kummissjoni. Nixtieq issa nibda niftaħ it-tieni eh, perjodu ta' votazzjoni għallum se nivvotaw fuq id-dossiers indokati fuq l-aġenda. Il-ħin tal-votazzjoni se jkun bej is-satejn u t tlieta u kwart kif tafu l-votazzjoni ssir skont is-proċedura li intużat preċedentement il-voti kollha se jkunu voti nominali niftħu mela t-tieni perjodu ta' votazzjoni għallum u tistgħu tivvotaw sa tlieta u kwart. Ir-riżultati mbagħad ta' dan it-tieni perjodu ta' votazzjoni jiġi mħabbra fis 7 nofs. Nissospendi s-seduta għalissa. Die Sitzung ist wieder aufgenommen. Wir kommen zu den Ergebnissen. seduta tkompli. Sanadwa r-riżultat ta' tieni round tal-votazzjoni. L-ewwel net ir-rapport Fernandez Tinagli ġie adottat in rapport Fernandez Tinagli dwar Invest EU dwar riferiment lura dan ukoll ġie adottat u fl-aħħar l-impatt tal-miżuri tal-COVID-19 fuq id-drittijiet bażiċi riżoluzzjoni kollha ġiet adottata. fil-bidu tas sessjoni li jmiss il-minuti għal 11, u 13 ta' novembru jkunu ppreżentati għall adozzjoni. M'hemmx oġġezzjoni nista' trasmetti dan, is-sessjoni ġiet konkluża nixtieq ringrazzja l kull min kien involut. Naf li s-sitwazzjoni mhux faċli bħalissa il tmiem il-ġimgħa tajjeb u s-sessjoni konkluża.